dan permezz ta' xogħol tiegħu fl-Unjoni Ewropea fil kopta ta' kooperazzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna lill kummissarju mela d-dibattitu dwar l-Azerbajġan issa għanala il-votazzjoni s-sessir wara li nispiċċaw il-punt li jmiss illi hija l-Belarusja fil-fatt. Mela l-ewwel kelliem u għasru maċtaka jkjoġbok għandek il-kelma. kollegi. Ma nix ninsaw li waqt li niprofaw nevalwaw is situazzjoni domestiċi tagħna, il-partners jew il-ġirien tana għandhom l-istess approċċ bħala tabib jiena nixtieq infakkar nfakkarkom li l-violenza tibqa' violenza kull fejn tkun tkmur kontra l-valuri tagħna għandna niżguraw li dawk li jinsabu fil-ħabs bħalissa jingħataw kondizzjonijiet adegwati fis-saħħa tagħhom u fit-trattament eh, dinjituża tagħhom kull fejn jinsabu. L-Assemblea tal-Euronest għandha tkun ta' biex eh, niskambjaw il-kooperazzjoni u l-informazzjoni frigwat tal-Belarus ma nistawx nilħu dan l-an minħabba l-miżuri li ġew adottati. Dana imur kontra il-dikerazzjoni u it-twaqif tal-tibdilet fil-kooperazzjoni reċiproka l-isforzi tagħna huma emirati lejn ehm, l-istabiliment tal europa waħdanija u din hija importanti għaż-żaża ovvjament fil-Belarus u għalhekk għandna nagħmlu revalwazzjoni tal-pożizzjoni tagħna. U nasbu jekk il-restrizzjonijiet għandhom eh, ikunu l-odda l-odda il-xirqa fil-25 anniversarju tal- situazzjoni f'Ċernobil nitlobkom biex tintroduċu um, pożizzjoni ġdida fil rigward tal-Belarus eh, li huwa stat li sofra ħafna illi ifisser li jkun impossibbli li jieħdu sem f'ċerimonja importanti huwa ta' insult għal dan din nazzjoni. U nixtieq nirreferi dak li jint għalmi Misur Tanek naf li huwa diffiċli biex titkellem bħeffa ehm, bl-Ingliż. Jiena nħobb l-Ingliż. Jekk jogħġbok tkellem bil-ħeffa fil-lingwa tal-ħan fongeta jekk jogħġbok forsi nifmu kaħjar. Grazzi, Sur Palazzkis. Grazzi ħafna. Fl-aħħar ħames xhur wara 19 ta' Diċembru is-sitwazzjoni politika fil-Belarus Russja marret allar, mod drammatiku, intimidazzjonijiet, il-biża' il-persekuzzjonijiet kontra il-medja tal-massa, il-Belorussja tikser id-dokumenti internazzjonali kollha, il-konvenzjonijiet kollha, dialogu sar diffiċli ħafna minn Minsk ħarġu akkużi qed niprofaw najnu l-oppożizzjoni u l-soċjetà ċivili, l-oppożizzjoni qed tipprova tajn is-soċjetà ehm, pajzan ehm, ċivika. Um, Nasab li di tkun ta' soluzzjoni iżda nemmen illi Moska u Kiev jistaw jajnu fid-dialogu biex jinħelsu il-priġoniera politika surpreda s-sekjerġbok. Grazie ħafna, Sir President. Jiena qabel referejt pal kollega l-oħra għal il-ġimma l-oħra tal-Assemblea Parlamentari tal-Euronest fej ma kienx hemm il-rappreżentanti tal-Belarus eh, ehm, noqqas noqqas ġustifikata x'dawna ma jiġux eletti eh, b'mod liberu. Is-sitwazzjoni tad drittijiet umani f'dan il-pajjiż jibqa' tibqa' waħda serja specialment fil rigward protesturi l-arrest tagħhom ċembru sitta mill-kandidati għal presidenzjali għadhom qed jiġu um, e- e- qed jgħaddu minn proċess u qed jiġu persegwitati ħafna mill-personal tal-kandidati wkoll ħafna oħra qed jiġu um, jintefaw fil-ħabs minħabba l paċipazzjoni biss. Jiena nasib li hemm żewġ aspetti importanti. L-ewwel net um, investigazzjoni indipendenti hija meħtieġa uh, sanzjonijiet um, ekonomiċi għandhom jitpoġġew fil-rigward tal-Belarus fil-rigward tal-kumpaniji li jieħdu sem fil-reġim. Grazzi. Kristina Oljeland, jek jaġbok. Grazzi, Sir President, aħna qed niddiskutu situazzjoni fil-Belarusja għarraba darba din is-sena. Iżda il prigjoniera il politika li ġew arrestati f'Diċembru għadhom ma jinħelsux Aħna ninsabu grati li il-Konsil tal reġa introduċa sanzjonijiet u il-friza fuq lassi tal-uffiċjali. Dana u rena li aħna għanna tħassib tana fil-font fil tal-poplu u dana mhuwiex retoriku. Forsi ma konniex ċari biżejjed. Aħna tinsejħu l-Unjoni Ewropea biex testendi il-miżuri restrittivi eh, kontra dan ir-reġim sanzjonijiet immirati ekonomiċi kontra l-intraprizi tal-istat kollom effett illi l-autoritajiet russi ma jistawx idawru wiċċhom minnhom. Il-reġim jiddependi mill-midħul mill-esportazzjoni ta' tessili u għafri oħra tal-intraprizi tal-istat, il-tneħħija tas-suq għalihom juri il-determinazzjoni tagħna li neħħu dan ir-reġim għawnek għanna l-kapacità li namlu differenzi. Reġim, tranzizjoni ta' reġim, mir-reġim prezenti hija meħtieġa um, għal poplu ta' dan l-istat. Ma nix nċaħtu minn din il-libertà. Grazzi. Grazzi, signora Jolend, signora Kaminski. Grazzi, President, signori. Aħna qed nitkellmu dwar il-politika hawnhekk u drittijiet tal-bniedem fil-kuntest tal-Belarus. Nixtieq nitkellem dwar dan is-suġġett mod mhux tradizzjonali u nixtieq nfakkarkom dwar żewġ ismijiet, żewġ ismijiet marbuta ma' dan is-suġġett. Wieħed minnhom huwa ħabib tiegħi fil-fatt. Annati li biċka u dan inħeles dan l-aħħar mill-ħabs wara mit jum li nżamm arrestat. Fl-opinjoni tiegħi dan ma kienx ġustifikat fuq bażi legali u għalhekk nixtieq li aħna nibatulu messaġġ ċar ta' solidarjetà fisem l-MEPs għaliex huwa xi ħadd li ħaqqu dan il-ġieħ. it tieni isem li nixtieq insemmi u nixtieq nappoġġa flimkien ma' xiren ta' eluf ta' Pollakki u ma' Anem Patoġuk, ġurnalist Pollak. Wieħed mill-iktar ġurnalisti ewlenin fil-ġurnali Pollakki dan intefal ħabs għaliex il-reġim ta' Lukashenka huwa beżan mill-libertà tal-espressjoni, bażi ta' kull demokrazija. Aħna bħala Ewropej fil-din il-Kamra għanna najdu moċċar IVA l-Belorussja ħilsa, IVA demokrazija fil-Belorussja u IVA għal ċittadini tal-Belorus fl-Europa. Mr. Romeva Irwedaj. L-Onorevoli Romeva Irweda, dik joġbu. President, għal darba oħra qed nitkellmu dwar il-biża u l-klima ta' biża mill rigward il-Belarus, mill-awtoritajiet tal-Belarus u qed naraw persegwentazzjoni wkoll tal- mexxejja u l-enin politiċi fil belarus li morru kontra l-awtoritajiet nikkundanna l rawishti ta' marzu u nħass li huma ma kienux motivati politikament u njena kontra l-attakki u l-persekwitazzjonijiet minn wara l-kwinti li kienem. hemm għandu jkun hemm rappreżentanti legali għal dawk li jiġu akkużati. Kien hemm ħafna twiddibiet minnaħa tal-Ministeru tal-Ġustizzji u kien hemm oħrajn li ġew imwaqfa milli jkomplu xogħolhom. U għalhekk jiena nħoss li dan huwa hija kollha magħmula f'sitwazzjoni imparzjali. Nitlob għal dritt tal-libertà tal-ġema u anke għal libertà tal-espressjoni u nitlob li minnu fih jiġu meħlusa dawk li għadhom miżmuma kontra l-ebda kariga u nitlob li l-sentenzi kontrihom jitnaħħu minnu fih. Grazzi, issa l-kellima li mis fissem il-gruppi politiċi sur Protasevic fissem il-PPE. Grazzi, President. Ta' Is-sitwazzjoni fil-Belarus sejra għallar jum wara liħor, kemm fil-aspett politiku kif ukoll dak ekonomiku. Fil-aspett politiku minħabba libertajiet ċivili qed naraw każijiet tal-qorti li għanna nikundannaw u dawn kontra il-kandidati kollha fl-elezzjonijiet presidenzjali. L-arrest ta' Sur Paċevut diġa semma smajna li s-situazzjonijiet f'termini ekonomiċi sejrin għallar devalwazzjonijiet u anki difikultajiet ekonomiċi u għalhekk hemm telf ta' kontroll li qed taħarbinna minn taħt dejna mhux biss fil-Belarus iżda anki fin-nuqqas stazzjoni li hemm minnaħa tar-reġim u minnaħa ta' Lukashenko fi stqarrijiet tiegħu kontra Barroso u kontra l-Ukrajina. Għalhekk kollegi għandna nieqfu nitkellmu għandna ngħaddu mill-klima l fatti L-artiklu 8 ta' riżoluzzjoni għajda fiċ-ċardi nirridu nimplementaw sazzjonijiet ekonomiċi għax din hija l-unika lingwa li jifhem is-sur Lukashenko. U għalhekk jekk ma nintroduċux dawn is-sanzjonijiet kull ma nistgħu nistennu huwa li dawn ir-repressjonijiet jikomplu u dawn il-kożijiet tal-qorti li ħajt komplu hija l-unika lingwa li jifhem is-sur Lukashenko għalhekk għandna ngħaddu għal pass li jmiss. Grazzi, sal-onorevoli Repo, fisem il-Soċjaldemokratiċi. Grazzi, President. nistaw nitkellmu ċaru tont dwar l-aħħar dittatura Ewropea u għalhekk irridu nitkellmu l-affarijiet kif huma ngħiduhom ċarotont għaliex l-elezzjonijiet presidenzjali ma kinux demokratiċi lanqas xejn, ma kienx hemm libertà ta' ġemma, ma kienx hemm libertà tal-espressjoni kemm minnaħa tal-immożizzjoni kif ukoll l-organizzazzjonijiet ċivili li sfaw ħafna ħafna pressjoni u reperkussjonijiet u għalhekk huwa meħtieġ li l-partijiet kollha tal tal ċivili kun jistaw jihdu sem u drittijiet fundamentali ma jistawx jitkasbru għalek rridu nżommu mal-drittijiet fundamentali ta' ċittadini tal-Belarus u ma pajis li fadallu ġmilu x'jaħdem il-qoddim biex jaqdef biex jasal għal livell Ewropej u din hija importanti għal partenarjat tagħna mal-pajjiżi tal-Lvant. Għalhekk aħna rridu nippruvaw nagħmlu tajjeb għal din is-sitwazzjoni. Grazzi, il-kellim li jmiss huwa għall onorevoli Donskis fisem l-Alde. Grazzi President. M'hemmx indikazzjoni naqqas waħda li r-reġim tal-Belarus ħajibdel mill-lejla nar waħdu fis-snin li ġejjin u għalhekk jiena nħoss li irrid kun hemm pressjoni mill-Unjoni Ewropea għaliex inkella ma sar jiġri xejn. Il-Belarus se timur kontra kull tip ta' libertajiet ċivili u drittijiet tal-bniedem. Diġà rajna f'dawn l-aħħar xhur il-rabja u t tkasbir ta' drittijiet fundamentali tal-libertà tal-ġema u l-libertà tal-espressjoni. Hawn nistgħu nitkellmu dwar il-qofol tan nuqqas ta' bidla fil-reġim ta' Lukashenko u fil-Belarus U għallek għanna nkunu pessimistiċi, iżda rridu nifmu li hemm bżonn ta' sinjal la ċittadini tal-Belarus għan-nazzjan tal-Belarus li huma u hawnhekk fl-Ewropa u rridu morru kontra il reġim Dan minħabba kazbir tal-drittijiet tal-bniedem għalek din kunt weġiba tajbu minn ħatana, jekk aħna namluwa, irridu najdu li Lukashenko jiprofaw seffa wiċċu u juri li għat jamel xaħġa oħra zda fil-fat dan mux ikun il-kas. Għalhekk jiena nixtieq ngħid li dak li qed fil-Belarus huwa inaċċettabbli jridu nevalwaw b'mod disciplinat u nagħmlu pressjoni fuq il-pajjiż kollu. Grazzi. Kju Mr. Donskis. Grazzi Sur Donskis, issa l-Onorevoli Poreba fisem li sijar. President, fuq medja kull xarejn mill-bidu ta' din is-sena qed nitkellmu hawnhekk fil-Kamra dwar dak li tiseħħ fil-Belarus. Qed nitkellmu dwar każijiet ġodda ta' tkasbir ta' drittijiet tal-bniedem, insemmu ismijiet ġodda tal-mexxejja tal-Oppożizzjoni li spiċċaw mitfu għal-ħabs. Ma nistawx jaqdu dmirhom sow u dan japplikaw wkoll għall-NGOs u għall-organizzazzjoni tas soċjetà ċivili aħna nikkondannaw dawn l-attivitajiet, aħna niprotestaw kontrihom iżda nemmen li huwa importanti ndaqs jekk mhux aktar li aħna nkunu involuti bisħieħ fil-binja tal-soċjetà ċivili u li nappoġġaw l-NGOs u l-medja ħilsa fil-Belarus. Barra minn l-sanzjonijiet ekonomiċi wasal iż-żmien issa nimplementawhom minnu fih issa stess. Issa rridu nivvotaw fuq riżoluzzjoni biex bekk nagħtu appoġġ lil ċittadini u soċjetà tal-Belarus. Naħseb li dan għandu jingħata segwitu minn miżuri speċifiċi marbuta mal-finanzi u l-ekonomija sanzjonijiet jistgħu waslu għal demokrazija u libertà f'dan il-pajjiż. Grazzi. Il-kelima nimis, signora Murvaj, l-esta biex titkellem jekk ġaba. Képviselőtársaim a Fehér Oroszország. Grazie ħafna, President. Signori, is-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem hija l-element li qed ninħarsu lejh meta norbtuh mal-Belarus illum il-ġurnata, l-lum wara l-ofsenar. Jekk niftakru l-gvern ta' Lukashenko nistgħu ngħidu li fi ftit snin oħra bħala membru tal-Parlament jista' jista' jsir President tal-Kumitat Libe u għalhekk meta ħa nimxu l-qoddim fejn imbagħad naslu biex ngħidu li dawn id-dibattiti tal-ħamis wara l-offsenar jistgħu jippermettuna tassew nilqaw l-Istati Uniti jew l iżrael per eżempju. Fiftit ħin li għandi madana kollu nixtieq nagħmel punt mid-diskors tiegħi. hemm Lukashenka fil-gvern Ungaris li huwa viċi president tal-ekwivalenti tal-Kumitat Libe. U fil-fatt huwa jista' jressaq riżoluzzjonijiet li jritu u anke emendi. Dan ġi mixli u bażi tal-mġiba simili fil-fatt huwa ġi perseguitat. Palma ġi, palma għatnen niprofaw nikondannaw l-Lukashenka. Il-mġiba tal-Belarus għanna nikondannawa u qed naraw l-affarijiet li ripetu ruhom anke vizavi l-Ungarija bluzu tal-gas tad-muħ, ħafna nis jiġu midruba, ħafna nis jintafaw il-ħabs u jiġu arrestati u dan jinkludi numru ta' personalitajiet marufa. Dan kull ma kienu jamlu kienu jamlu dimostrazzjonijiet kontra l-gvern. Iżda xorta il pjena tal-mot, u għadna qed naraw każ ta' Guantanamo u kol ma nistgħu najdu għu li dawn jistgħu jitqablu mal-gvern ta' Lukashenko. Jekk trid tintroduċi sanzjonijiet kontra l-gvern, tittaħseb dan xi fisser. Herr President, ich bin nicht oft und immer Sur President, Sur Posselt. President, jena ma tantx naqbel mal-kollega tiegħi ma xtalkes dawnek qed naqbel għax nixtieq ngħid li l-partiti kollha, il-gruppi kollha jridu jiġġieldu sabiex bekk ikun hemm istat ta' dritt u demokrazija f'dan il-pajjiż, għalhekk jiena nappella biex ikun hemm multilingwiżmu. Jiena ġej minn parti żgħira, sezzjoni żgħira tal-Ewropa, eh, Habsburg Empire li ġi affettwat minn dan l-aspett tal-multilingwiżmu u l-użu tal-lingwa fiħdan l-imperu għalek għalhekk aħna favur l-użu tal-lingwi ta' minoranzi għalix minħabba l-influenza jista' jkollhom. 20 sena ilu jiena ta' bilħaq kont fuq il-post meta rajna uħut mill-pajjiżi mill-Levant jinħelsu. Imbagħad rajna aktar u aktar Eh, moviment mowġa lejn l-Europa ta' dawn il-pajizi u li mid-dittaturi. Il-moviment ta' Russja huwa kontra dittatura iżda l ukrajina sejra lura pal granċ naraw il-sitwazzjoni tal-Moldova, ta' Transnistria u għalhekk irqodu attenti għall-Lvant u l-viċinat tal-Lvant u naraw li l-libertajiet tagħhom eh, ma jkunux imxekla u għalhekk irridu nieħdu pożizzjoni ċara u soda biex niżguraw li l-libertà u l-libertà ta' ċittadini f'dawn il-postijiet kollha nitrattawha minnu fih. Grazzi. Is-Sur Migalski. Grazzi. Nixtieq nibda fuq nota personali. l uffiċjal ta' drittijiet tal-bniedem Esponent importanti talabni għall-għajnuna l-protezzjoni li tenda tiġi estiza għal wieħed minn membri li jinsab mitfuħ il-ħabs fil-Belarus, is-sur Bandarenko. U nixtieq niproponi li dan nadjulkom dan l-appell nadjulkom il-koll biex nitrattaw dan il-kustjonijiet. U importanti li aħna personalment niprovdu protezzjoni lil dawk in-nies li huma mitfuqa il-ħabs hija xi ħaġa li nistgħu nagħmlu personalment għal dawk kollha li jinsabu fil-ħabs fil-Belarus. Il-koll qed nitolbu għal miżuri definiti u speċifiċi dawn għandhom ikunu sanzjonijiet għaliex hija l-unika lingwa li s-sur Lukashenko qiegħed jifhem. Jifhem il-lingwa tal-negozju u tal-poter sabiex nsagvaw id-demokrazija u dritti tal-bniedem irridu nitkellmu bil-lingwa li jifhemu bis-sowa jew bid-nowa. U dan diġant għal bosta drabi hawnhekk fil-kamra għal mill-kelima qabli iżda mill-klim issa rridu ngħaddu għal fatti. U għalhekk nappella lil parlament u l-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea u anke għalina l-koll. Aħna għanna nitkellmu dwar dan fil-pajjiżi tagħna, għanna nitkellmu dwar dan mal-gvernijiet tagħna għax il-gvernijiet tagħna wkoll jistgħu jikkonvinċu jew jon tal-inqas jippruvaw jikkonvinċu s-sur Lukashenko biex juża l-libertà u d-demokrazija. Grazzi, se ngħaddu għall proċedura KHDI għanna bosta kellima u ngħaddi l-kelma lis-Sinjura Korhola. Lukashenka Signora President, Lukashenko, il-President ta' Belarus, raġaġi jelet mill-ġdid. Iżda nafu, so dawn l-elezzjonijiet kif seħħu, pratikament l-oppożizzjoni kella talaq ħalqa u kella toqgħod fil-ħemda. ħafna minn dawk li kienu fl-oppożizzjoni ntefgħu il-ħabs minħabba li organizzaw dimostrazzjonijiet biss. U għalhekk il-President għandu seta kompleta, għandu reġim ibes ħafna. Aħna fimna li l-ewwel tentattivi li ġew stabiliti sabiex ikun hemm aktar demokraziji fallow u bajna delużi u għalhekk irridu nkunu aktar sordi fil-pożizzjoni tagħna u rridu nkomplu ninsistu mal-federazzjoni tal-ice hockey li ħajkunem f'dak il-pajis, ħajkunem il-kampjonat propju tal-ice hockey f'dak il-pajis u għanna noqodu attenti biex nkonna impatt f'dan ir-rigward. Ikellim li jmiss. Grazzi, President. L-Unjoni Ewropea ila titlob l-autoritajiet tal-Belarus biex jirrispettaw l-obligi tagħhom u li waqfu t-takkis kontra l-oppożizzjoni biex jeħilsu minnu fih ir-rappreżentanti tal-oppożizzjoni li ġew arrestati biex jiqfu jużaw miżuri kontra l-istampa ħilsa u dawk li defendu drittijiet tal-bniedem. Il-proċessi jridu jkunu trasparenti u ġusti. L-autoritajiet tal-Belarus jridu jifmu li mingħajr istat ta' dritt u mingħajr drittijiet tal-bniedem skont dikirazzjoni konġunta fis summit għal sħubija tal-Levant Il-President jinterrompi. Jek jozbok zom bil-mod diskors tijak għax l-interpreti mux id eħu Irridu jifmu l-autoritajiet tal-Belarus li minnaj l-istat ta' dritt u il-demokrazija eh, ma jistax ikunem eh, avvanzi. Fl-Mejju tal-2009 il kien hemm l-firmar tal-sħobija tal-Elvant mal-Belarus u aħna rridu ngħidu l unjoni Ewropea mhux se tkompli l-azzjonijiet tagħha mal-Belarus fil-ġejjieni. Is-Sinjura Lunaċek jekk jogħġobha. Grazzi, President. Jiena nixtieq nirreferi għal klim ta' Sinjura Morvaj. Kinga Gons mhix mill-partit tiegħi, iżda jiena jiddispjaċini li bil-mod kif inti użajt il-diskors tijak l axar reġim fl-Europa, l axar dittatura l-Belarus biex tiskredita l-membru parlamentari Ewropew u tajdela li hija bħal Lukashenko. Dan imur kontra l-valuri tagħna u kontra il-valuri komuni Ewropej li aħna ġejna letti għalihom. Vielen Grazzi. Grazzi ħafna, il sinjura Morva għandha karta blu, jekk jogħġbok. Ma nafx jekk smajtnix meta kont qed ngħid li hija membru tal-gvern ta' Lukashenko Ungaris u nitolbok twieġeb xtaf inti. Xtaf dwar il kazbir ta' drittijiet tal-bniedem enormi li kien hemm fl-Ungarija fl-2006. Jekk jogħġbok, stata me sommarju ta' dan ma kien hemm xejn inqas fl-imġiba meta mqabbel ma dawk ta' Lukashenko u bħala avukat ta' drittijiet tal-bniedem jiena nikkundanna bisħiħ it-tnejn li huma. Il-kumpanji tiegħek qegħdin eh, jagħmlu l-affarijiet quddiem għajnejn kulħadd u qegħdin jagħmlu l-istess imġiba u l-istess każbir ta' drittijiet tal-bniedem bħal Lukashenko. It-tnejn huma intollerabbli u għanna nġildu kontra it-nejn li huma. I guess you're simply confused. Jina naħseb li inti għatħawat il-fatti għawnek. Fl-Ungerija miex partit tal Lukashenko, jina miex mill-Ungerija, mux partit soċal-demokratiku jew grupp soċal-demokratiku għaw. Imma jien nirfjuta li naċċetta illi membru ta' dan il-parlament jikritika li xaħat jħorf dan il-parlament u jgħidlu li huwa membru ta' partit ta' dittatorjat f'pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea. Daqshekk. Grazzi tassew, President. Kinga Gunz hija membru tal-grupp tiegħi. Inti tista' tkun favur jew kontra Sinjura Gans bħala membru tal-Parlament. Din hija għażla libera li inti għandek. Jekk inti taqbel mal twami politiku ta' persuna jew ta' persuna oħra jew inkella ma taqbilx, mhix mhix il-kwistjoni qed niddiskutu hawnhekk. Hawnhekk qed nitkellmu dwar Wieħed mill-iktar dittatorjati imdemma li kien hemm fil-kontinent Ewropew. Membru illi ġie elett b'mod liberu b'mod demokratiku ma jistax jiġi imqabbel ma' dittatur bħal dan. L-iktar minn partit illi jgħid illi jaqbes għad-drittijiet tal-Roma. tal roma ġewwa l-pajjiż tagħha. U għalhekk inti, is-Sinjura Morvaj, għandha tkun dik li ma tikkritikax is-Sinjura Gangs. Skużani kellek l-opportunità titkellem, missa qegħdin niddiskutu dwar Belarus. Is-Sur Tenok, qegħdin nitkellmu dwar Belarusja hawnhekk u mhux dwar il-politika tal-Ungerija 20 sen ilu l- l-Unjoni Sovjetika kollassat. Iżda għal-Belarusja ma nbidel xej għaliex l-oppressjoni għadha tal-istess livell ta' dak iż-żmien. Il-pulizija ta' Lukashenko l-KGB e, e, kim sejħa għadhom qegħdin jużaw bħala jużati bħala nfurzar. Lukashenko ma jħuġ gost li ħatiħor ma jaqbilx miegħu u jħuġ gost juża l-violenza kontra dawk li ma jaqblux miegħu. Lukashenko intensifika l-kampanja tiegħu għal persekuzzjoni u l-fastidju kontra dawk illi għandhom il-gazz illi jisfidaw ir-regola tiegħu. Aħna rridu illi nħelsu l-priġunieri politiċi kollha u il-Belarus jarġa' jitpoġġa fit-triq ta' demokrazija u bosta partiti. Fl-Assemblea tal-Eurones trajna i rappreżentanti mill-Belarusja ma kinux hemmhekk Belarusja hija il-parti nieqsa mill-ġiksaw pażil demokratika tal-Unjoni Ewropea u jiena ninsab ħerqan għal meta jasal dak il-jum meta hija tissieħeb fil-familja Ewropea. L-aħħar kellim is-Sur Rubiks. Grazie President. Jiena nappoġġa l-Parlament Ewropew fil-ħtieġa li mħarsa drittijiet tal-bniedem mhux biss fl-Unjoni Ewropea imma madwar id-dinja dan huwa valur fundamentali madana kollu. Jiena ma nistax nappoġġa dan l approċċ ġenerali biex ngħidu hekk fil-konfront ta' kap ta' eh, gvern illi qed ngħidu illi ma wettax eh, reati. Membri tal-oppożizzjoni ġew arrestati u mhux daw biss. Mbagħad qegħdin ngħidu li dan huwa dittatorjat attiv. Irridu naraw x'ġara ta' bilħaq u jekk l-arresti kienu xirqa jew le jekk inti tkun pożizzjoni ma jfissirx li tista' tagħmel dak li trid tagħmel. Ir-regoli għandhom japplikaw għal kulħadd. Grazzi sur Rubik, sur Migalski, inti diġà tkellimt. Skużani, ma tistax titkellem issa, diġà tkellimt tgħid il-President. Ser nagħlqu diskussjoni u għalhekk ngħaddi l-kelma lill-Kummissarju Andor. Grazzi Sur President, eżis membri, Kommissjoni Ewropea. Hija ħasba ħafna dwar is-sitwazzjoni ġewwa l-Belorussja. L-iktar l-iżviluppi fir-rigward tal-ksur tal istenders elettorali fit-19 ta' Diċembru 2010 l-elezzjoni presidenzjali li kien hemm dakinhar. L-attakk issa qiegħed jiżdied u għedin naraw li jem proċessi għaddejjien kontra eh, ex kandidati presidenziali u kol kontra attivisti hemm proċedimenti għaddejjin li jistgħu waslu għall-elu tal-żewġ gazzetti indipendenti illi għadhom hemm naċaniva u nadorna volja u koll fastidju li għatjenata l-oppozizjoni soċjetà ċivili u il-medja indipendenti. Dan il-fastidju għadu emmek. Rappresentant Ori Baronessa Eshtin għamlet starri ġenerali speċifiċi dwar is-sitwazzjoni ġewwa l-Belorussja. Aħna ikkundannajna biċċar is-sitwazzjoni imwera u appellajna kemm il-darba lil Belarusja biex twaqqaf dan l-attak fuq l-oppozizjoni u fis soċjetà ċivili biex teħles lil priġunieri politiċi kollha u biex twaqqaf dawn il-ġuri il li huma motivati b'mod politiku. Tkellimna dwar it-ħassib marbut ma' tortura, intimidazzjoni u irregolaritajiet fil-qrati. Nixtieq infakkarkom ukoll illi f'jannar il-Kunsill adotta miżuri ta' restrizzjoni mamula minn proibizzjoni fuq li vjaġġar u friżar tal-assi. Issa il-lista għandha 175 persuna fiha illi nistgħu nqabluha mal-40 ismijiet tal-frizar tal-assi u l-proibizzjoni tal viża wara l-elezzjoni tal-2006 aħna nistgħu ndaħlu iktar ismijiet jekk ikun hemm bżonn. Aħna għadin nikonsidraw ukoll alternattivi għal miżuri oħra li nistgħu nieħdu dwar il-naħa ekonomika. Fil-messagġi tagħna aħna qedna biċċar illi aħna irridu nkomplu nimpenjaw ruħna mal-poplu tal-Belorussja u ma' soċjetà ċivili. Aħna qegħdin navanzaw ukoll fir-rigward tal-kwistjoni tal-faċilitar tal-viża qegħdin negozjaw direttivi għall faċilitar tal-viża u l ftajemiet ta' riammissjoni li ġew adottati fil-Kunsill fit-28 ta' frar u kol qed nħedġu l-istati membri biex jużaw blaħjar mod possibbli il-flessibilitajiet illi eh, joffri ftajim tal-viża l-iktar dak marbut mal-derogi u tnaqqis tal-miżati tal viza għal ċertu tip ta' ċittadini. Fil-rigward tal-assistenza, il-kwistjoni, il-Kommissjoni qed tagħti l-assistenza tagħha lil Belorussja u soċjetà ċivili ġewwa Belorussja. Aħna impenjati għal politika ta' impen kritiku mal-Bielorussja u dan ikkonfermajni fil-Kunsil tal-Affarijiet Barranin tal-31 ta' Jannar. Kull tip ta' relazzjoni bilaterali qed tiddependi fuq il-Belorussja u kemm hija lesta li tħares il-prinċipji ta' demokrazija stat ta' dritt u drittijiet tal-bniedem. Eżis membri tal-Parlament. Biex nikkonkludi nixtieq ngħid illi s-sitwazzjoni ġewwa il-Bielorussja hija tinsab fuq il-quċċata tal-aġenda tagħna. Jiena sodisfatt li qed nara l-maġġoranza ta' il-Parlament huwa jampenjata biex tkompli dibattitu serju dwar dan u mal eh, tallix eh, ruħa li tiġi fiskla minn affarijiet oħra u l-Kummissjoni lesta illi tirreaġixxi meta jkun hemm bżonn u dan tagħmlu b'mod xieraq. Grazzi kummissarju għal kollegi il-dibattitu dwar Bielorussja għalaqni u issa, nistaw naddu għal voti. Ser nivvotaw dwar sitt mozzjonijiet għal riżoluzzjoni dwar Sri Lanka segwitu ta' rapport ta' Nazzjonijiet Uniti. Kif qed nifhem kif qed nifhem jiena